poemes. The sitting is open. Mela seduta hija miftuħa, l-odwa tajba lil kulħadd. Illum hija u għal-jum internazzjonali dedikat għan-nisa organizzajna l-aġenda tagħna sabiex niċċelebra